Issa imiss il-dibattitu konġunt dwar il-finanzjament għall-iżvilupp. Mela, għanna kifettilkom il-finanzjament tal-izvilupp, dibattitu konġunt, għanna l-istqarijiet tal-Konsillu tal-Konsill, dwar il-konferenza eh, tal-ġnus maquda tal-finanzjament tal-iżvilupp u anki il-rapport ta' sinjura xlajn dwar l-evitar ta' taxxa u l-evażjoni ta' taxxa bħala sfidi fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw. Ħanibdew dibattitu billi nisimgħu il rapporter il sinjura Schlein. Fidejk, Sinjura, għal erba' minuti. Grazzi ħafna, Sinjura President. Illum dwar dan il-suġġett qegħdin niddiskutuh fl-Ewropa huma priorità imma nafu li kienem flussi ta' kapitali gbar li imorru eh, minn parti għall-oħra ta' dinja sempliciment bi klik, billi wieħed jafas fuq klik. Le tasse vanno pagate dove it-taxxi hemm bżonn jitħallsu fejn qed isir il-profitt. Hemm bżonn nieħdu deċiżjoni dwar it-tip ta' dinja li se nħallu għal ġenerazzjonijiet futuri u fadis Abeba se tkun sir it-tielet eh, konferenza dwar il-finanzjament tal-iżvilupp aħna hemm bżonn naraw li jkun hemm finanzjament tajjeb permezz ta' din lajnuna pubblika ma' l-użu tajjeb ta' risorsi domestiċi. Hawnhekk irridu nagħmlu l-ġlieda kontra l-evitar u l evazjoni tat-toxxa il-flussi illeċiti li jiġu pumpjati fil-pajjiżi tal-iżvilupp qed naraw li għajkuma għaxar darbiet iktar minn lajnuna l ina l-iżvilupp. Biljuni u biljuni nafu li em, anki dawn il-pajizi kollhom problemi kif jassorbuhom. Aħna se nagħmlu issa kompetizzjoni bejn is-sistemi ta' taxxa, x'pjantazzjoni se jkollna biex ngħinu il-pajjiżi tal-iżvilupp. Il-President titlob il persu il titkellem biex titkellem iktar bil-mod aħna il-Kummissjoni li tolbuha li tagħmel pjantazzjoni biex tgħin il-pajjiżi fl-iżvilupp biex jkun hemm sistemi fiskali iktar tajbin. Hemm bżonn iġifieri li nagħtu eh, għajnuna finanzjarja u teknika li għadha mhix tajba il-UN Taxation Committee nixtiequ li jsir entità intergovernativa li garantixxi li l-pajjiżi fil-qegħdin jiżviluppaw jipparteċipaw ukoll fir-riforma tas-sistem ta' sistemi ta' taxxa dinjiji. Hemm il-proċess BEPS ta' l-Okse. U kol l-eżiġenzi tal-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw l-żewġ sviluppi l-country by country reporting għal multinazzjonali f'kull suttur, anki f'kull settur, anki dawk ta' l-estrazzjoni. Jiena min se jivvota għada kontra għal dak li għedin namlu b'mod unanimu fil-komitat Nispera li ħatmu se jivvota kontra hemm ġifiri li jkun hemm eh, bdil ta' informazzjoni anki fil-żmien ta' tranzizzjoni. Hemm bżonn li niskoraw min huwa il-proprjetarju ta' kumpanniji ta' trass u anki entitajiet finanzjarji oħra li huma dubjużi. Hemm bżonn li konna diviżjoni eh, tajba eh, riżorsi tat-taxxa bej il- fejn tkun qed tiġenerata t-taxxa fejn kun qed titħallas it-taxxa. Irid ikonna studju ta' impatt fuq dak li qegħdin nagħmlu wkoll skont l-istrateġija ta' koerenza. Hemm bżonn li naraw x'qed jiġri fit-tax havens sa l-aħħar ta' din is-sena. Irridu noħol u blacklist għaw min irid jivvota eh, separatament. U nixtiequ ukoll namlu ukoll affarijiet li għandhom xaqsmu mal-ġender. mal gender mal ħafna drabi huma n-nisa li jbatu. Nixtieq ringrazzja il-shadows li kooperaw, is-sekretarjat u anki l-uffiċċju tiegħi stess. Jiena nispera li għadha nifuta maġġoranza kbira għada sabiex aħna il-parlament nkunu nistaw nuru li aħna qegħdin inta dimnet biex niġġieldu verament kontra il dawn il-fenomeni levitaru l-evażjoni tat-toxxa biex aħna eh, konna iktar ġustizzja. Grazzi. For the council we have minister. Al kunsil għanna il-ministru Schmidt. Sinjura, President, Sinjuri, deputati, issa inna xi sentej li aħna tanna f'dan il-proċess kumpless ta' negozjati l-lan tiegħu huwa xejn ħlif li noħolqu partnership mondjali dinji biex nirrispondu għal eh, l-sfida biex verament ikonna żvilupp sostenibli u neqirdu l-faqar. Dan din is-sħubija internazzjonali l-Istati Membri l-Unjoni Ewropea ovvjament se jkunu hemmhekk. Dan din is-sħubija irridu eh, nibbażawa fuq eh, responsabiltajiet bejnietna u responsabiltajiet ukoll konġunti. Hemm bżonn nikkonsidraw il-possibilitajiet ta' kulħadd u nassoċjaw l-atturi kollha involuti. Dan il- din is-sħubija din hija trid ukoll tippromovi drittijiet tal-bniedem, l-igwaljanza li ma jkunx hemm dimiskrazjoni l-istituzzjonijiet demokratiċi l-governanza tajba u l-istat ta' dritt il-koll bekk ikun jista' jipparteċipa b'mod attiv biex jiżgura li jkun hemm viabilità ambientali u anki rispett lejn il-pjaneta tagħna drittijiet tan-nisa. L-igwaljanza bejn is sessi, l-emanċipazzjoni tal-nisa u t-tfajliet ovvjament tuna fidejna mezzi biex aħna nimplementaw kollha u dan jikoraġġina qed nitkellem pereżempju l-edukazzjoni ta' tfajliet tal-istudenti eh, eh, eh, huwa importanti ħafna wara il-laqat ta' Doha u qed naraw li rridu nbidlu l-affarijiet fuq livell dinju. Il-konferenza fadis il-ġimgħa d-dieħla ma tridx ma rridux naraw biss li biss naraw xġara fil-konferenzi ta' qabel u naslu u naċċettaw dak kollu biss, hemm bżonn tara li jkun hemm l-implementazzjoni mobilizza eh, mod tajjeb ir-risorsi kollha finanzjarji u oħrajn. L-Unjoni Ewropea u l-Istati membri tagħha jridu jkomplu jaffermaw dan il-prinċipju bażiku li wara l-ewwel konferenza huma eh, listu is sors ta' finanzjament stabbli li huwa disponibbli għal maġġoranza tal-gvernijiet u li huwa l-qofol tal-finanzjament tal-iżvilupp disponibbli għalhekk il-gvernijiet għandhom jimmobilizzaw jużaw l-aħjar mod dawn ir-risorsi pubbliċi Din il-konferenza jrid ikollha wkoll approċċ integrat ta' da, fuq dan il-partnership il-ġdid. Hemm bżonn insibu bilanċ qawwi bejn it-tliet dimensjonijiet ekonomiku, soċjali u dak ambjentali tal-iżvilupp sostenibbli. Hemm bżonn inkoraġġixxu l-koerenza bejn linji ta' politika u niddefinixxu b'mod ċar l-impenji tagħna u r-riżultati li jridu eh, jilħqu il- parteċipanti kollha. Id-dokument taħal tal-konferenza jrid juri huma l-mezzi tal-implementazzjoni għal wara l-2015 għal programmi ġifieri li se jiġi adottat fi New York. Ir-riżultat ta' dan is-summit b'dan il-mod se juru il-bażi solida ta' COP21 għal konvenzjoni għafas tal-ġnus maqda fuq it-tibdil tal-klima li konferenza li se ssir f'Pariġi f'Diċembru. Jekk il-fina il-mezzi finanzjari fondi nazjonali privati innovattivi u internazzjonali dan kollha juru li hemm bżonn inqisu wkoll miżuri li mhumiex ta' natura finanzjarja. Hija ħaġa importanti li noħolqu ambjent favorevoli għal dan kollu. Li konna l-istituzzjonijiet li nistimulaw il-kummerċ u l-investiment li ninvestu fl-edukazzjoni u ninkoraġixxu il-xjenza, it-teknoloġija u l-innovazzjoni. Dan il-partnership il-ġdid u kol għandu bżon għafas li kompli ta' valwazzjoni, ta' analizi li għandu jkun u kol parti mill-program ta' wara l-2015 fuq livell reġjonali, nazzjonali u dinji jimplika l gvernijiet u anki dak li mhux l-entitajiet mhux governattivi, sinjuri l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri tagħha huma determinata li kollhom rwol importanti u attiv, kostruttiv fil-proċess kollu li għaddej u biex naraw li naslu. U għalek għal dan il-an, il-Kunsil tal-Izvilup ta' 26 ta' Mejju adotta pozizjoni fuq il-finanzjament tal-Izvilup, l-Unjoni huma hija flimkien ma' l L-istati membri jdu jilħu il-GDP ta' 0.7% u hemm il-programm ta' wara l-2015 u kol iġifiri l-impen biex tinata għajnuna dawk il-pajizi li l-iktar għandhom bżon. L-Unjoni Ewropea fl-imkien mal-Istati membri se jinnegozja, jikomplu jinnegozja fuq livell internazzjonali biex ikun hemm suċċess għal dan il-partnership dinji il-fatt li jirnexxi jiddependi minna. Imma aħna se nikkooperaw nagħmlu l-rwol tagħna kollu ma dawk kollha li jdu jitkellmu magħna. Speċjalment ovvjament hemm il-Parlament Ewropew sabiex aħna naraw li konna programm tajjeb wara l-2015 li jkun ambizzjuż u iġib il-bidliet u l-inklużjoni li tant għandna bżonn. Grazzi ħafna. Thank you, Minister. Now um, I give the floor to... Grazie ħafna, Sir Ministru, sanaddu eh, il-kelma l-Komissarju Bimitsa. Grazie, Senora President, Onorevoli Membri. Bis eh, ġima qabel ikun hemm il-konferenza tal-finanzjament tal-iżvilupp eh, ħajsir f'Addis Ababa grazzi għal din l-opportunità ta' skambju ta' femietu Grazzi wkoll għal test fuq l-evitar u l-evażjoni tat taxxa testa sew importanti naħseb li l-konferenza f'Addis Ababa hija importanti għalina aħna nibqgħu impenjati biex niżguraw is-suċċess tagħha kif hija kruċjali fil- post eh, fis-summit post 2020 eh, eh, il-ħajsir New York kif ukoll fil Deċembru f'Diċembru f'Pariġi. Jiena sew grat tal-fatt li intom dejjem kontu impenjati fil-fażi preparatorja fuq ir-riżoluzzjoni dwar li finanzjara l-iżvilupp kif ukoll fuq mm, l-iżvilupp tal-aġenda tal-iżvilupp post 2015 u jiena Grati li jintom isħebtu ma delegazzjoni Ewropea għal din konferenza il-President Juncker ħatar li li flimkien ma' Senjora Magherina biex nirrappreżentaw l-Ewropa fadi sababa flimkien ma' rappresentanti tal-istati u l-gvernijiet. Bekk aħna ħan iżguraw li nkomplu nitkellmu b'vuċa waħda f'dawn l-aħħar fażijiet kruċjali permettu li ehm, natikom daqta'jn tal-prinċipji u ehm, dak li ħajkun qed immexxi l-approċċ tagħna. L-ewwel net eh, rridu kunu trasformazzjonali, rridu eh, nimpenjaw ruħna ehm, billi jen inkorporaw lajnuna l-investiment kif ukoll ir-riżorsi domestiċi flimkien ma' politika li tippermetti l- tejn l-ambjent. Importanti li naraw, naqraw kol kif nistaw konna Odo toħra implementati barra minn hekk hemm l-aspett ta' universalità, hemm dawk tramuntana ta' nofsinhar, hemm il donaturi hemm il beneficjari irridu eh, tassew approċċ eh, sħiħ, kulħadd irid jikkontribwixxi eh, kif jista' kemm il-privat, kemm il-pubbliku rridu nejdu li aħna l-esti biex nimplementaw bisħieħ l-SDGs permezz ta' razzjonijiet esterni tagħna koll barra minn hekk qed nitkellmu wkoll dwar accountability rridu framework li jkun sostenibli jkunu nistgħu nserħu fuq u li jkun integrat rridu naraw li jkun hemm accountability wkoll f'kull f'kull stadju kemm nilħu eh, dawn eh, l-anijiet nafu li aħna se tgħin ambizzjonijiet għoljin rajna li eh, ikun hemm miri li rispettaw il-konklużjoni ta' 26 ta' Mejju, rajna kemm kienu ta' sfida negozjati, ma' il test li għanna issa u għazitu tajjeb għall-Unjoni Ewropea, imma dokument għadu eh, mujiex maqbul għatem differenzi fuq numru ta' punti, per eżempju fuq eh, relazzjoni eżatta bejn il-konferenza ta' Zababa u il-summit post 2015. Negozjati għaddom għaddejjien fi New York e kifet nitkelmu jistaw ikomplu kol anki faddis eh, aħna ħejna rbiħna tajjeb u l-esti l-nabur wol kostruttiv mux għawnek biss eh, ma ki f'bnadi oħra kom ftit figuri per eżempju 58 biljun euro fajnuna l-izvilup dan eh, fl-axar mill-axar jammil minna l-ikbar donatura aħna kometejna rwiħna mill-ġdijt li eh, ikunem l-għan ta' 0.7% tal-prodott tal- ta' tħul nazzjonali eh, gross komplejna nejnu lil dawn eh, il-pajizi eh, tal izvelup sfortunatament dan ma ġiex ekkupjat minn pajizi oħra żviluppati mid biljun euro illi hija l-istima li l-Unjoni Ewropea tista' timmobilizza biex tiffinanzja partikolarment investimenti ta' infrastruttura f'dawn il-pajjiżi permezz ta' blending sal-2020. Jista' jkun hemm leverage permezz ta' permezz ta' komponenti ta' grants ta' 8 biljun euro, aktar minn 60 biljun euro ħajkunu dedikati biex jiġu indirizzati għanijiet ta' favori l-klima u ambientali u dan huwa biss biss ċifra konservattiva. Fl-aħħar mill-aħħar aħna ma ħanatu aċċess għas-suq mingħajr dazju mingħajr taxxa li membri issa ħanaddi għar rapport tagħkom fuq l evitaru u l-evażjoni tat-taxxa aħna naqblu mal-analiżi ġenerali ta' dan ir-rapport komprensiv wara li samna il femiet tana ma' Sinjura Schlein konxi dwar kemm intom ta' importanza lil dawn il-kwistjonijiet jena ħadd nota tal-pjan ta' ħidma ta'kom u biex ikun hemm mobilizzazzjoni ta' riżorsi domestiċi naħseb illi ntejbu eh, il-mobilizzazzjoni ta' riżorsi domestiċi tista' tgħin mod sostanzjali biex ikun sorsi ta' dħul adekwati u solidi barra minnek insaħħu l-amministrazzjoni fiskali u l-istati membri tagħna din il-mobilizzazzjoni u l-ġlieda kontra il-frodi tat-taxxa u l-evażjoni u l-evitar tat-taxxa jilabu rwol importanti f'kil konferenzi ta' Addis u ta' Parigi L-eżit ta' dawn ta' din id-diskussjoni eh, kienu komplessi l-aħħar proposta mrisqa fil-ferma tagħna tista' tiġi konsiderata bħala kompromess tajjeb u tirrifletti ħafna mill-punti u l-kustjonijiet inklużi fil-rapport tal-Parlament għatem diffikultajiet iva fil-Komitat tat-Taxxa ta' Nazzjonijiet Uniti u l-fatt li ikun hemm upgrade għal entità ambientali. ħna nibqaw nappoġġjaw li ikun hemm xi ħaġa ta' dan it-tip. Forse minnajr ma noqogħdu noħol u entità intergovernamentali oħra. Rridu nifokaw fuq is sustanza mhux li nifokaw fuq il-format f'dan l-istadju tal-proċess. Aħna impenjati biex il pajjiżi ta' żvilupp li għandhom ambizzjonijiet ta' reforma inwiżnuhom bħala parti minn eh, inizjattiva ta' sħubija globali kuna qed norganizzaw event sekundarju billin eh, billi nifokaw fuq dokument eh, collect more spend better dokument li rridu nħorġu bieħa ħna et nistennew li kona rizultat tajb imma dan mux ħajn tlaħaq kif ġipu laħaq għanna ċans uniku biex nirredefinaw nagħtu definizzjoni ġdida għal dan is-settur għasnin il-ġejjin. Ejja naraw illi dan namluħ realta. Grazzi. U issa is-sur bajje għal-Kumitat Ambientali. Grazzi ħafna l-ewnet nixen ringrazzja l-rapporter Senjura Bexlajn u tal ħadet in konsiderazzjoni eh, nafu li l-evazjoni fiskali hija pjaga għal budget tal-istati u għadħul li huwa tant importanti anki għax-ċittadini kemm ma' sigurtà soċjali, l-edukazzjoni, ix-xogħol, l-infrastruttura eccetera, eccetera. Għalek aħna fil-komitat ikon, anzi, Fokajna fuq eh, l-amministrazzjoni fiskali kif hija s-sip eh, li eh, ikun hemm implementazzjoni ta' taxxa ġusta kif naraw naqra li nżidu lajnuna tagħna lil pajjiżi li qed jiżviluppaw permezz ta' proġett BEPS jew inkella billi jkun hemm reviżjoni tal-ftejmit ta' tassazzjoni doppja u fl-aħħar mill-aħħar li jkun hemm il-prinċipju ta' good governance nixtieq nagħla eh, li biex nilħqu dan kollu l ewwel qed irridu mmexxu bl-eżempju tagħna fl-Unjoni Ewropea u naħseb li l-istituzzjonijiet pereżempju il-Bank Centrali Ewropew irid jibda billi eh, jiġġieled l-evażjonijiet fiskali il-tax havens, eccetera billi nindirizzaw dal-punti għandi konna bidu tajb. Grazzi u issa niftħu dibattitu uh, bi rappresentanti tal-gruppi politiċi. Nibdew uh, bis-sur Rubik uh, minuta u nofs. Grazzi ħafna, Senjora President. Naħseb illi kien atmosfera tajba kooperazzjoni mill-laqwa importanti li għal daw l-axar snin provajna ikonna standard ġodda f'dan eh, il-qasam u naħseb realtà titlop tassew li naraw naqra fejdin l-eru għanna jiva il-migrazzjoni, il-refugġati, ma ħafna drabi ma narawx l vera kawza ta' dawn il-problemi għalfejn n nies u mafqara, xinu l-lajn ta' dawn il-problemi kolla li għanna? il-flows li aħna mm, inħalsu uh, jew irkella l-flus li eh, pubbliċi li jitħallsu mill-bwiet nies li imorru bandoħram. Ridu naraw naqra dak li huwa importanti huwa li naraw li jkun hemm kooperazzjoni imsaħħa kooperazzjoni mtejba, sorzi enerġetiċi u sforzi fuq il-post work. Oh yeah, thank you, Madam President. Um... Grazie, signora McEvin. Um, um, Grazie ħafna, Iva, um, wa vitali li niksbu di l-ġemma ġeġeja fadis unita illi taħdediet fi New York, ħallu l-frotella li xumma ħaj setjaw l-agenda Naħseb li jekk ma nilħqux uh, l fadis, l allura mux ħajkuna suċċess uh, fi New York u f'Pariġi. Uh, sur Pereira ħaj jitkellem bina u ftit ieħor ma ħan nitkellem fuq it-taxxa l-OECD stmat li jekk nistgħu nżidu dħul ta' taxxa tal in wieħed fil-mija f'pajjiżi tal-iżvilupp dan ikun daqs li kieku nirdu pjaw l-ODA jiġifieri is-suġġett tat-taxxa huwa importanti għalhekk aħna għandna bżonn miżuri konkreti biex nindirizzaw il-problemi ta' taxxa rridu l-individwi u l-imprizi jħallsu it-taxxa u hemm miżuri konkreti fir-rapport xlajn rridu nibdew pereżempju nindirizzaw trade misinvoicing eh, billi kun manipolazzjoni ġifiri tal-invoices biex dak li kun ma jħallas dak li hu eh, dovut. Figuri xokkanti, per eżempju 15 biljun dollaru eh, li jintilfu fl-Afrika minħabba taxxa li ma titħallas eh, dan kieku nistgħu nużawh biex nindirizzaw il-malnutrizzjoni u problemi ta' saħħa. Naħseb li dawk li qed jevitaw li jħallsu taxxa jridu jirrealizzaw li qed jieħdu dan minħal eh, it-trabi, imma rridu noħorġu bi proposti konkreti. Smajnu ħut minnhom, eh, smajnu bil-reportar pajis pajis. Importanti li l-pajizi jirrapportaw dwar dak li huma jagħmlu fl-isfera pubblika biex tassew kunu nistgħu nsibu dawk li mhumiex qed iħallsu dak li supposta allura nittama illi nres u dan kollu eh, vadis. Grazzi u issa sur għal minuta. Grazzi, Senor President, Komissarju Mimica, intom deġatu li l-Europa hija l-ikbar donatur imma għatmattu jekk aħna u xet nilħu l-għanijiet tagħna u jekk dawn mhumiex proporzjonati ma ma dak li qed qed Issa jiena tkellimt ma' pajjiżi emerġenti meta kien hemm it taħdidiet mal-pajjiżi tal-ACP imma nara ċertu affarijiet li mhumiex daqshekk realisti. Illum eh, kuntent li aħna qed nitkellmu dwar l-viżjoni u l-evitar ta' taxxa bħala rapporter fuq eh, fuq eh, ċertu imprizi familjari, tkellimt ħafna eh, ma' nies eh, li għandhom kampanji zaru medji f'dawn il-pajizi, ħafna drabi nisimaw dwar imprizi li għamlu l-miljoni li ma jħalsewx taxxa u ħafna jista ħafna jista jisir jiena tassew nixtieq nitlobkom tħarsu lejn rapporta ta' 2020 tiegħi. Ma naħseb illi biex dan kollu jsir rridu nħarsu lejn l-istruturi ta' taxxa fil-pajjiżi ACP nittama għal appoġġ tagħkom. Grazzi wissa is senjura Besera Basterikea. Grazie ħafna, Sinjora President, grazzi, Sor Ministru, Sor Komissarju, settembru tal-2012, il-President tal-Bank Ċentrali, Sor Mario Draghi, tkellem dwar namlu dak kollu l-nistaw, dak kollu l-nistaw biex nindirizzaw id dejn U dan eh, naħseb li ma tantx laqa fil-Ġermanja, fil-bidu tas-sena il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja għalet illi dan dak il għal kien minnu wassal għal quantitative easing u għalet nkellimkom dwar dan għal li xil-ġemma meta nitkellmu dwar li finanzjar kif għal il-komissarju nasib importanti li nieħdu dan il ċans biex nirredefinixxu il-kooperazzjoni għall iżvilupp biex nidefinixxu mill-ġdid is-settur nafu li 98% ta' xogħlijiet ġejjin mill-SMEs biżejjed naħsbu dwar l-innovazzjoni li dawn ħajgawdu minn il ħajgawdu minna dawn il-pajjiżi u l-finanzjar fuq meta twila ta' żmien. Naseb dan irridu nagħmlu anki biex komplu l-aġenda l-15 u l-20 insana li ġejjin għanna l-artiklu 28 ta' trattat tal Lisbon li ħares lejn il-kooperazzjoni għall-iżvilupp li jatidaqatajn għall lanijiet eh, li l-Unjoni Ewropea trid toħloq biex tipromovi demokrazija, l-universalità, l-istat ta' dritt u l-viżibilità ta' drittijiet umani. Għal dawn ir-raġunijiet għandna nappoġġjaw il-proċess għaddej għal ftejm internazzjonali eh, u li kun legalment vinkolanti. Dan jagħti soluzzjonijiet għal vitmi fejn u ovvju eh, li l-ġurisdizzjoni nazzjonali ma tistax eh, timplementa sanzjonijiet effettivi. Ma rridux niefu bl-innovazzjoni jew nżommu l-ura mill-sfidi Imma rridu naraw li dan kulli kollu, għafas kollu. Grazzi, nasib meta titkellem trid tassew, eh, titkellem bil-mod. Inkella l-idea tiegħek mhux ħajaslu, eh, l-interpretazzjoni speċa ma tamilx sens. Grazzi, senjura Sanchez eh, Caldentej. Grazzi, Signor President. Senjora Sur Kommissarju, eh, Sur Senjora Rapporter, jena naqbel ma' Sur McKevin u kollegi oħra fuq eh, il-fat li eh, it-taxxa hija kruċjali importanti li nżguraw li il-pajjiżi jidħlilhom dak li jistħoqilhom. Għanna din l lajnuna l-iżvilupp naħseb illi innuqqas diħel min, taxxija eh, eh, wasal għal problemi. Rridu naraw li konna taxxa progressiva imma mhux biss fuq livell Ewropew anke fuq dak internazzjonali ma nistax eh, nifhem għalfejn għandu jkun ħlasijiet ta' taxxa inġusti biex inkopru id-djuna ejja neħdu din l-opportunità biex nkunu konsistenti eh, ma irridu nisimaw il-vuċi, eh, irridu eh, nuru rieda politika. Sa jisinu sarġentina l-minuta nofs. Grazzi, Signora Presidente, riċerka fir rapport Schleim titkellem dwar regoli ta' taxxa fl-Olanda u illi dan iqum madwar 155 500 miljon euro fis-sena l pajjiżi li qed jiżviluppa ma rridu nifmu li kull ċenteżmu li jintbagħat fl-Afrika huwa bażat fuq flus li ma jinġabrux minn mit-taxxi li għalihom ma nġabrux taxxija dawn huma flus mitlufa nitkellmu dwar eh, flus minn eh, attività kriminali per eżempju irrid ikollna reġistru pubblika bi reġistru pubbliku biex naraw minn huma s-sidien ta' dawn il-kumpaniji li mhux qed iħallsu eh, taxxi biex bekk naraw naqra min qed jevadi jew kellha tjevita t-taxxa. Irridu nitkellmu fuq dan is-suġġett fit-tul f'Addis Ababa il-multinazzjonali qed isibu qed jagħmlu l armu kollu tagħhom biex biex jinstallaw irwieħhom fejn ħajħassu l-inqas taxxa u naħseb sakemm ma nindirizzawx dan mhux ħankunu nistgħu ikollna x-xogħol u l-iżvilu Afrika. Allura tassew irridu ikollna ir-regoli tat-taxxa illi hemm biex niġġieldu dan il-fenomenu. Grazzi issa għal minuta s-sur. Karraw. Grazzi ħafna nixtieq eh, nifraħ il-kollega Slajnin. Importante. Ed è verissimo quando detto alla Presidente. U mela, meta nitkellmu dwar mela dawn biljuni ta' flus u bi sistema tajba nistow aħna mela namlu dak kollu li qed eh, nitħelmu dwaru ġifiri li nipruvaw aħna nsibu l-istrumenti ekonomiċi biex nżommu ehm, l iżviluppi kieku kien hemm livell tajjeb Nasib kieku kien ikollna dawn l-istrumenti dan ir-rapport huwa tajjeb ħafna ambizzjuż ukoll u Iva, et eh, naraw u et nittamaw li eh, dawna eh, nistaw nirrealizzaw affarijiet importanti lajnuna per eżempju tekniċaka kif ukoll organizmi intergovernmentali u kif smajna wkoll mir-rapporter et nittamaw li il-vot fil-kumitat se umbat jiġi sekwit mill-vot fil-plenar. Thank you. Next speaker is Mr. Grazie ħafna sur Stier għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Signor President. Ġemma uħra se jkollna ħna Il-konferenza internazzjonali ċażnus mawda dwar il-finanzjament tal-iżvilupp ġewwa Addis Ababa mbagħad hemm il-summit eh, ġewwa New York, konferenza ta' Pariġi, għalhekk irridu aħna ntennu l missaġġ li batna f'April meta adottajna r-reżoluzzjoni proposta mill- membru tal-Parlament Perera, l-Unjoni Ewropea ġiet tkompli tkun id-donaturi il prinċipali imma hemm pajjiżi oħrajn żviluppati u dawk li qed jiżviluppaw irridu wkoll jaqdu responsabiltajiet tagħhom sabiex jifinanzjaw l-iżvilupp peress li l-Unjoni Ewropea Ja l-unika entità li impedniat 0.7% tal-prodott gross domestiku għal finanzjament tal-iżvilupp aħna rridu nibdew ninvestu fuq sma li ħajkunu magni għal iżvilupp għal setturi privati pubbliċi domestiċi internazzjonali li nużaw risorsi dan huwa element vera importanti għal pajjiżi li qed jiżviluppaw u li namlu l-amministrazzjoni tagħhom fiskali vera element importanti għalhekk jiena nilqa' dawn ir-rapport ta' Eli Schlein rapport li kopri l-evitar ta' taxa u l-eżvażjoni ta' taxxa f'pajjiżi li qed jiżviluppaw u eh, l-politika l-ġdida tal-Unjoni Ewropea trid tissaħħaħ il-ħiliet istituzzjonali fil-ġbir ta' taxxi imma dana mhux ħajkun biżejjed sabiex aħna eh, nelbu il-faqar estremma għalhekk irid ikollna programmi ġodda u rrid ikollna aħna konferenza ta' suċċess fadis. Sur Pedro Silva Pereira għal minuta u nofs President dwar Abis Addis Ababa, Iva, din konferenza da se tibda, u importanza li ikonna rizorsi bizet sabiex nimplementaw l-agenda globali għal l-izvilup 2013-2030 u għalek il-komunità internazjonali trid tasal għal ftejm ambizzjuż fadis Ababa Diġa smajna l-pozizjoni tal-Parlament Ewropew inkluż għan ta' 0.7% tal-prodott gross nazzjonali li ħajkun allokata l-lajnuna għall-iżvilupp kif ukoll skeda ta' żmien aħna nafu li sfortunatament il-pożizzjoni tal-Kunsill ma kienx dak li xtaqna aħna imma jekk ħarsu lejn għadis hemm iktar tħassib ukoll minn siħba wara u donaturi u xuħut minnom u ma inqas miftuħa li jgħatu għajnuna speċifiku f'ħin partikolari rek nixtiequ nagħmlu appell il maġġoranza tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw kif ukoll pajjiżi emerġenzjali bekk jaqdu responsabbiltajiet tagħhom. Qed nitkellem dwar li jinsibu impenji finanzjari speċifiċi għalhekk aħna vera neħtieġu il-konferenza ta' għaddis li tkun konferenza ta' responsabilità għall-għajnuna pubblika kif ukoll kooperazzjoni fiskali u aħna nappoġġaw l-approċċ il-rapport ta' Eli Schlein dwar il-taxxa. Sinjura Hawtela għal-minuta. Grazzi ħafna, grazzi Sinjura President. ħafna mill-pajizi inqas sviluppati qed jgħidu li u li ma jkomplux jiddependu fuq eh, l-għajnuna dan rajnieħ f'Zambia lajnuna l-izvilup huwa biss 2.5% tal-prodott gross domestiku tagħhom imma lajnuna hija meħtieġa li bekk dawk il-pajjiżi li qed jiżviluppaw jistgħu laqgħu il-fondi tagħhom u nistgħu aħna ngħin l-pajjiżi li qed jiżviluppaw sabiex itejbu l leħħ tagħhom ta' mit-taxxi u qed nitemgħu li se jkun hemm program konkret li ħajoħroġ minn qadis qababa u issa peress li l-Lussemburgu ħadet il-presidenza u ma rridu jikonformaw ma l-impenni tagħhom inti eżempju għall-istati membri oħrajn qed nitkellem dwar lajnuna l ta' ma li inti ħedġeċ l-istati membri sabiex jikonformaw ma l-impenni tagħhom u kom fil-Finlandja aħna palissa qed innaqsu dan l-għajnuna l-iżvilupp bajr firmija. Sir Gil, għalli minuta. Grazzi ħafna President, dan ir-rapport dannu li mhux qed jimxi fid-direzzjoni tajba. Qed nippruvaw aħna nsolvu simptomu periferali tal-problemi l-kbar tal-pajjiżi li qed jizvilupaw ġifir il korruzzjoni In-Niġerja huwa għazempju ta' kif il-korruzzjoni fil-gvern ħaddan ambjent ta' fiduċa vera baxxa fost l-investituri għalhekk il-kooperazzjonijiet abbużaw is-suq liberu bil-investew f'dawk il-pajjiżi bl-iktar eh, liġijiet ħajbin favur l-evazjoni fiskali u e, dawk li li iħalsu t-taxxa jridu jkunu responsabli dawn il-pajjiżi m'għandhomx l avanzi teknoloġiċi li aħna għandna għalhekk faċilment wieħed jista' jgħid li dak li qed jingħata hawnhekk f'dan ir-rapport huwa kontroproduttiv. produttiv Qabel ma nistgħu nindirizzaw l-evitar ta' taxxa irridu naħdmu fuq il-korruzzjoni fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw jekk inti ħatati leġislazzjoni fuq xi ħaġa mela iva aħjar inti tħares lejn l-eruq u mhux l-aspetti sekondari. Grazzi ħafna. Sur Venta għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Signora President. 2015 hija s-senna l-prinċipali l-finanzjament tal-politika l-iżvilupp. Daqse jkonna l-konferenza ġewwa Addis Ababa u f'Settembru il-ġnus maquda ħajjiltaqgħu sabiex jidentifikaw l lanijiet tal-iżvilupp sostenibbli ħajli jiġu flok l-MDGs wara l-2015 ma xorta aħna naraw tendenza li hemm iktar ħtiġijiet ta' dawk fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw kif ukoll tnaqis tal-lajnuna l-iżvilupp minħabba il-qada ekonomika fi dawk il-pajjiżi donaturi. Aħna smajna ħafna kliem dwar il-problemi finanzjarji ta' taxxazzjoni kif ukoll riżorsi jistgħu jgħinu li jinkisbu l dawn l annijiet tal-izvilupp għal 2015 Union Aid emmena xaġa appoġġata mill-ġnus mawda dinatur turi kemm dan huwa effiċjenti u Unit Aid f'dawn l-aħħar eh, disa snin irnexxila tifinanzja 80% tal-tfal li għandhom l-AIDS jew l-HIV u dawk li jtibatu l-malarja u t-TB il- Kummissjoni l-Unjoni Ewropea jridu jippromuovu mezzi innovattivi dwar kif jistgħu jinfinanzjaw dan l-iżvilupp it-tassazzjoni jew inkella l-assijiet jistgħu jitejbu s-sitwazzjoni fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw. Sur Neiser għal minuta u nofs. Verehrte Präsidentin. President, Kommissarju, Emitsa, u il-Presidenza Lussemburgo. L-Svezja, Danimarka, Lussemburgo, l-Renjuni xandom in komuni dawn huma l-erba pajizi mit-28 li zammaw mal-weda taħħom ġifiri waslu għal 0.7% tal-prodott gross domestiku għet niħu ferm gos li l presidenza tal-Kunsil għet jihu għet jiparteċiba b'mod tif fil-plenarja għax mux kull Presidenza fil-passat eh, u vera interess fil-politika l iżvilupp Jena naħseb li il-punti l-prinċipali għal eh, dan lajnuna għall iżvilupp u mal istati membri jena minn Ġermanja ġifiri mux eh, pajis fqir imma 15 sena jiru il ġermania għaddit minn 0.3% għal 0.4% kważi xejn ġviri u jena naħseb li il-presidenza Lussemburgiza trid tużi din is-sena sabiex eh, tkun ta' eżempju u sabiex ikun hemm impatt fuq l-istati membri ħalli bekk aħna nistgħu ntejbu l-kredibilità tagħna. Dwar in-negozjati pal pariġi aħna kif nistgħu nieħdu pożizzjoni kredibbli meta ma rnexxinniex aħna niksbu il-miri tagħna tal-iżvilupp. Sirżera, minuta e nofs. Grazie għaf, Sinjor President, grazie Komissarju, kollegi. Fadis Sababa se jikkonkludu l-anijiet tal-izvilupp u ħajja assiguraw li għana bżiet flusa biex jinkisbu dan l-anijiet il-pajizi industrializzati rridu jiparteċipaw. Aħna il-pajjiżi li qed jiżviluppaw għandhom jużawha bħala opportunità sabiex iwaqfu il-faqar u l-ġu sabiex jagħtu ħajja deċenti lil ċittadini. Pajjiżi li qed jiżviluppaw irridu huma jagħmlu ċert sabiex jassiguraw li t-taxxi tagħhom qed jitħallsu l-istess tal pajjiżi l-oħra għax huma ta' spiss huma sinjuri għandhom il-materja prima u r-riżorsi umani wkoll. Umbaċ, mux biset nitkelmu dwar li nesportaw eh, il-flus eh, mill pajjiżi li qed jizviluppaw. Rridu nassiguraw li l-pajjiżi li l-tħul pubbliku tal-pajjiżi li qed jizviluppaw u żviluppat fuq medda twal ta' żmien li tkun xi ħaġa iktar solida u li mhumiex biss vittmi ta' korpi internazzjonali għalhekk dawn huma pass reali l uddi aħna tkellimna dwarhom hemm nagħmlu l-affarijiet reali. Grazzi ħafna Sur għal minuta. Grazzi ħafna Senjora President. Ġimma qabel il-konferenza ġewwa Addis Ababa memx bil mal ġi ġeseba għalek aħna qed nitolbu għal partiċipanti kollha sabiex jerġgħu jazbu fuq il-kondotta tagħhom u jagħmlu offerti aħjar dan ukoll japplika għal mira ta' 0.7% qed nitkellem dwar il-pajjiżi għall lajnuna tal-iżvilupp ma nistgħux aħna nistennew sal-2013 ir-rapporter fuq il-budget dan li l-Unjoni taqdir wol parti importanti bil-konferenza ta' dissa baba rridu nagħmlu l nasa sabiex nassiguraw li eh, niksbu r riżultati fil-politika li żvilupp nittama li l-istituzzjonijiet kollha ikollhom konferenza li ħadd tkun ta' suċċess klassa kollegi sa' senador proċedura għal kaċċjaj Sur Pospisil. Grazzi ħafna, grazie Signora President. Jena smajt l dan id-debattitu li nżamm hawnhekk u għandi suġġeriment konkret xin għamel personalment jiena nemmen li dak li għandna nippromovu huma programmi speċifiċi dwar kif nistgħu niġbru it-taxxi barra l-għajnuna finanzjarja u koll irrit ikun hemm għarfien dwar kif nistgħu niġġieldu kontra l-evażjoni ta' taxxa. Wara kollox aħna tinħejju dawn il-programmi fl-Unjoni Ewropea u aħna nistgħu nofru dawn il-programmi lil pajjiżi kandidati lil pajjiżi li jixtiequ jitlu l-Unjoni Ewropea ta' spiss aħna nissuġġerixxu kif Is-sistemi għandhom jaħdmu għalhekk naħseb li għandna nipproponu miżuri iktar konkreti għal dawn il-pajjiżi u ngħinuhom aħna jiġġieldu kontra l-evażjoni ta' taxxa. U għandi kommenti ieħor l-evażjoni eh, ta' taxxa ma tfissirx li niġġieldu kontra it-taxxi baxxi fil-opinjoni tiegħi il-pajjiżi tat-tielet dinja għandhom ikollhom id-dritt li jkollhom taxxi baxxi. Kellim li mis, grazzi ħafna. Nixtieq uh, nifraħ lir rapporter Aħna rajna li id-dejn mhux biss problema ta' pajjiżi terzi ma' problema Ewropea wkoll għanna l-istess problemi nistaw naraw kemm id-dejn u li u l-las tal interessi wassal għal problemi. Inti rrid ikollok xi tip ta' bidla jekk inti ħataqta id-dejn mingħajr riforma dan wasal għall iktar problemi għalhekk irridu aħna nsibu l-bilanċ il korret jekk aħna nixtiequ li jkollna żvilupp sostenibbli. Dan irid jotta l etiopja u għall Greċja u l-kundizzjoni hija li d-debituri u l-kredituri rridu jerfu responsabiltajiet tagħhom. Grazzi ħafna, Sur Marias. Grazzi, grazzi President. l-evażjoni tat taxxa u levitar dinja sfida kbira għal-gvernijiet il-proporzjon medja taxxa prodott gross domestiku u xi 20% vera baxxa ġifieri pajjiżi li qed jiżviluppaw ma jistawx jiffinanzjaw l-attivitajiet għalhekk il kumpanijiet tagħhom jagħmlu ħafna liq huma mhux intaxxati u dan huwa telf enormi tar-dħul li jista' jintuża sabiex l-istat jiġi finanzjat għalhekk e, taxxi jridu jital lura fejn ikun hemm profitti imma l-pajjiżi li qed jiżviluppaw ma jistgħux huma jibdew jiżviluppaw sakemm ma jkunux jistgħu jerfgħu id-dejn enormi li għandhom għalhekk ir-reżoluzzjoni tal-ġnus maħuda minn Settembru tal-2014 irid jiġi applikati għal dejn għal pajjiżi li qed jiżviluppaw. Sur Portek, grazzi ħafna. Grazzi President. Il-Kummissarju tkellmet dwar involviment korrenti, ambjent eh, politiku kif ukoll universalità u qed nitkellmu dwar 0.7% tal-prodott gross domestiku u mhux il-pajjiżi kollha ħadu l-impenn li dana jintuża imma m'għandniex aħna ninsew id-drittijiet tal-bniedem għax f'dawn id-dibattitu aħna ta' spiss nitkellmu dwar id-drittijiet tal-bniedem u dawk il-pajjiżi eh, huma ta' qed jitlaqgħu maksur ta' drittijiet tal-bniedem u lajnuna li żvilupp trid tkun marbuta mal-fatt li aħna nitolbu l dawn il-pajjiżi jikkonformaw ma' dawn il-prinċipi universali, speċjalment dawk ibbażati fuq il-prinċipi tal-ġnus maquda. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Signor President. Sur Komissarju, nixtri jena nifraħlek għal pjanijiet ambizjużi tiegħek kif inti stess inti tixtieq tmur u tittendi l-konferenza bi pjanijiet ambizjużi bla Debba dubju l-Unjoni Ewropea trid se tkun ta' qudiem meta ngħidu u nitkellmu dwar lajna li trid tingħata l-pajjiżija li qed jiżviluppaw ma tagħna il-mod kif aħna nistgħu nneħħu l-faqar kif xtaqna nneħħu l-faqar irridu aħna nsibu mezzi innovattivi kif ukoll approċċi ġodda. L-Ewropa trid issir mexxejja globali. Aħna fl-Unjoni Ewropea l-imsieħba tagħna rridu jkunu involuti sabiex inkonna suċċess f'dan il-proġett mill-banda l-oħra kif eh, smajna mis-Sinjura Schlein irridu niġildu kontra l-evażjoni tat-taxxa u rifuġi fiskali sabiex dawn il-pajjiżi jkunu jistgħu jikbru jiżviluppaw il-Kummissarju Mimizza. Grazzi ħafna. Mela, eh, dwar il-finanzjament għall-izvilupp, nixtieq nirringrazzjakom għal klim tiegħek. Jiena naqbel l-Unjoni Ewropea trid iżżomm l-ambizzjonijiet tagħha u l-impenji fuq l-ODA inkluż l-implementazzjoni tal-effettività dawn il-prinċipji tal-effettività tal-iżvilupp jiena wkoll vera nilqa' l-kummenti tagħkom fuq il-kwistjonijiet li jmorru lil in mill-ODA. Għalija Hawnhekk jista' jsir progress permezz tal-qafas għal war l-2015 dwar il-monitoraġġ u s-segwitu aħna rridu nibqgħu ambizzjużi. L-Unjoni Ewropea diġà għandha eh, eżerċizzju annwali tar-responsabilità sabiex ikun hemm il-monitoraġġ ta' progress u il-rapport ġi publikat l xar li għadda u kollu rridu nirreflettu fuq kif nistgħu insaxħu dan il-proċess fil-kuntest eh, ta' monitoraċ u għafas eh, ta' responsabilta iktar wiesa anke issa rridu nirreflettu fuq eh, se tagħmel l-Unjoni Ewropea sabiex tappoġġa l-implementazzjoni tal-riżultat tal-finanzjament tal-iżvilupp u l-aġenda l wara l-2015 aħna qed nikkonsidraw ukoll kif il-politiki tal-Unjoni Ewropea forsi jridu jiġu reveduti sabiex ngħinu nippromuovu l-aġenda l-ġdida. Il-prinċipju ta' koerenza politika l-iżvilupp dan qed isir ħafna iktar rilevanti minn qatt qabel l-Unjoni Ewropea trid tkun lesta li tagħmel tajjeb fuq azzjonijiet sabiex timplementa l-Aġenda dwar l-2015 dan jinkludi approċċ komprensiv għall appoġġ ta' mobilizzazzjoni ta' riżorsi domestiċi fi pajjiżi li qed jiżviluppaw li jiġildu kontra l-evitar u l-evażjoni tat taxxa. Aħna se nieħdu l-azzjonijiet proposti fir-rapport tal-Parlament għan nikkunsidrawhom aħna u aħna vera nilqgħu l-involviment kontinwu tagħkom f'dan ir-rigward grazzi ħafna. We thank you and now Grazzi, issa il-Ministru Schmidt. Fidejk. Signora President, jina l-ewwel net nixtieq nirringrazzja il-rapporter għal x'dan ir-rapport tagħha tana ċans li namlu dibattitu tajje bejnietna li jgħina u kon il-laqa il-konferenza ta' Addis Beba. Dak li għal-Kummissarju ġifiri il-ġrida kontra l-evazjoni fiskali u soluzzjonijiet li jridu ikunu ta' livell internazzjonali qed naqbel ovvjament. U minn dak li smajna ikkonfermaw l pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha hija ċara inkwantu għal lanijiet il-konferenza ta' Addis m'għandix tkun waħda li titkellem dwar il-għajnuna pubblika għall iżvilupp hemm bżonn li ninsistu fuq approċċ komplut ta' kull mezz li għanna finanzjarju u u ta' tip ieħor. Huwa ovvju li dan għandu jibqa' finanzjament importanti għal dawk il-pajjiżi li mhumiex daqshekk avvanzati u dawk li huma fraġli bħala stati, imma kif smajna dawn l-għajnuniet irdu jkunu immirati kif suppost, fe biex jolqtu fil-ħamil ħaj, jintużaw tajjeb, naraw biex noħolqu iktar żvilupp l-edukazzjoni nerġa' ninsisti li dan huwa l-qafas ta' kull politika ta' żvilupp il-ħolqien ta' postijiet ta' xogħol ukoll il- il-perspettiva soċjali hemm bżonn ukoll li wieħed jara li nejnu l-finanzjamenti alternattivi, pereżempju il-microfinance. Għalhekk f'dan il-kuntest il-presidenza anki eh, et, et eh, timpenja ruħa biex dawn il-negozjat internazzjonali iġibu kunu ta' suċċess u biex verament aħna irnexxilna noħol u partnership internazzjonali ta' veru. Grazzi. Issa, biex nikkonkludu, il rapporteur il sinjura Schlein.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 għad-disponibilità li f'dan ix-xhur ta' xogħol biex li ħadna biex niddiskutaw ir-rapport verament impenja ruħu anki kunsidra l-proposti tagħna. X'taqt ngħidlu u diġà jaf għax mhux l-ewwel darba li tkellimna fuqu, aħna nibqgħu persważi li l-ħolqien ta' entità intergovernmentali huwa l-unika mezz biex ngħinu dawn il-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw il-UN Taxation Committee għandu biss 25 stat membru. Iġifiri, irridu naraw min jista' jitkellem u għantitolat jitkellem għannom tal-gvern tijaw. U il-forma hija kollox hija l-qofol u nispera li l-vot ta' għada se jgħina biex ikonna dokument ambizjuż ħafna fil-konferenza ta' għadis. Nirringrazzja il-Kunsil u anki l-President McKeven għax i fakritna li l-country by country reporting huwa biċċa qodra indispensabbli biex verament nġildu kontra l-evażjoni eh, fiskali. Dan huwa xi ħaġa verament fil-qofol tal-action plan tagħna u dan kif tixtieq il-kumitat tagħna se nibatu permezz dan kollu messaġġ tajjeb jiena nixtieq ningrazzja taw kollha kontribwixxu fid-dibattitu ħafna affarijiet qas semmejnihom imma jinsibuhom fid-dokument. E, ġifiri qed nitkellmu biss fuq ir-risorsi tal-pajjiż għax dan iqawwi l-governanza, l-accountability, il-governanza. il governanza u jnim bekk nkunu nistaw niġildu kontra korruzzjoni. Bekk fuq medda twila ta' żmien ikonna iktar indipendenza minn dawn il-finanzjamenti li jiġu minn barra. Jiena norbot fuqkom biex għada ikonna l-ikbar maġġoranza fil-vot. Grazzi ħafna. Grazzi. Mela, issa dibattitu malu u nifutaw għada. Għandi aħbar likom, tejt il-President. fuq is-Sur Raymond Serna Ġotto li se jitlaq il-grupp tal-PPU se jingħaqad mal-grupp tal-ICR. Millum 7 ta' Lulju.